Signori, u għanura lija li inħabbar li l-premju ta' Sakarov tal-2012 qed jingħata lill individwi l-segwenti, Signora Natal Ferrer l-sul minn Iran. Dawn intażlu mill-konferenza tal-presidenti b'vot unanimu. Deċiżjoni unanimu tal-anonima tal-konferenza tal-presidenti. Aħna din it-taħbira najdu kemm kemm għandna Eh, kemm nirrispettaw dawn il-persuni li kellhom jiffaċċaw l-intimidazzjoni u eh, u warbu l-interessi personali f'pajjiżhom fisem pajjiżhom. Dawn huma attivisti għad-drittijiet tal-bniedem. Nasrin Citril u Ġafar Pahari. Għal-atti koraġġużi sagrifikaw l-interessi tal-familji tagħhom ġew akkużati tal-propaganda kontra r reġim tal-Istat u ġew attakkati u u nataw sentenza għal 11 sena għall attakki kontra s-sigurezza nazzjonali. Fil-ġlida għal ġitti tal-mnedem u għal dinjità personali u l-libertà mill-tortura u mill-pena tal-mewt din kienet ġlieda għal-ġustizzja. Jekk dina kienet attak kontra sigurezza nazjonali, dawn il-persuni jistħoq ilhom l-appoċ tagħna kontra r-reġim li mandu ebda rispett għal dawn l-affarijiet. Il-premju għallum huwa kritiku bitċar kontra il-reġim fil-post. Signuri, tafal panaj, huwa wieħed mill-persuni li żiet magħruf um, fid-dinja huwa direttur tal-films. Il-films tiegħu huma cameos tal- tal-ħajja f'dan il-pajjiżi huma u jagħmel deskrizzjoni tal-poplu temmek u kif jgħixu um, fl-Iran u d-diffikultajiet li dawn il, dan il-poplu jiffaċċa. Dan u aspet wieħed tar-realtà ħarxa f'dak il-pajjiż. Persuni bħal Ġafar Benahir ġew silenzjati f'dan ir-reġim, oħrajn apparti minnu kol jirrepresentaw dak li aħna um, aħna aħna fl-Unjoni Ewropea għanna għanna nappoġġawhom jiena nittama li jkunu jistgħu jaslu hawnhekk fi Strasburgu biex jaċċettaw il-lotijiet tagħhom personalment. U nittama li l-awtoritajiet taħalluhom jagħmlu hekk. Jiena nixtieq ngħid lill-kollegi tiegħi hawnhekk f'din l-awla illi kien involuti fil-proċess tal-Premju Sakharov ta' din is-sena illi jiena nixtieq ngħid nirringrazzjom jiena ili hawnhekk mill-1994 f'dan il-Parlament u kull sena kont prezenti għal qotjiet tal-Premju Sakharov f'ħafna eh, kondizjoni differenti u qatt ma rajt deċiżjoni unanima mill-konferenza tal-Presidenti. U fil fat ma kienx hemm proposta oħra imresqa fuq il-mejda ħadna deċiżjoni biss fi tliet minuti dal-ħodu u kena deċiżjoni toħra qabel u naħseb li dana juri illi dina kienet ir-rieda totali ta' din il, ta dan il-parlament fil-gwar ta' dawn iż-żewġ persuni llum biex dawna jingħataw dan il-premju u jiġu magħruf b'dan il-mod. Grazzi għall-attenzjoni tagħkom. Herr Kollege Kellenen, Sur Kellen għan jek jaġbok. Grazie ħafna, ovvjament jina nilqa dan il-loċi ta' dan il-premju, tajjeb li huwa nu għanimu li nataw lil dawn iż-żewġ dissidenti iranjani, iżda jina għandi tħassib serju dwar aspetti ieħor ta' dwar dan il-parlament fil gwar tal-sitwazzjoni fl-Iran fl-istess waqt li natu l-loċja, delegazzjoni se tmur fl-Iran biex ikonna diskussjonijiet ma' reġim illi aħna tikkondannawh. Jiena għandi ngħid li dina hija deċiżjoni um, terribli. U nittama illi anki f'dan l-istadju delegazzjoni delegazzjoni komposta mill-xelluk ta' dan il-parlamentu jina jiena m'għandix dubju dwar l-impen tagħhom dwar id-dritti tal-bniedem iżda żgur li se jkunu abbużati mill mill-mitmexxija Iranjana u se nibgħatu messaġġ imħallat wara ftit eh, ġimgħatej biss wara li it tmexxija fl-Iran qed timponi anki jiżjed um, um, um, restrizzjonijiet fuq il-libertà. Ma nix naċċettaw, grazzi signori. Okay, vielen Dank, Herr Kellenen. Der Punkt steht nicht eh, grazie. Dal-punt mux għall-agenda. Il-zjara ġiet deċiża mill-Konferenza tal Presidenti. U għadu kif ġi deċiz illi appuntu d-delegazzjoni IVA għanda tmur l-Iran u tiħu kol klim ta' ġieħa għal premi Sakharov. U għalla stant iżjara Iva sejra s-seħ, grazzi. Frau Lochbila, bitte beäußern Sie sich zur Geschäftsordnung und nicht zu diesem Punkt. Onorevoli Logbile, jek joġbok point of order u mux dan il-punt, għalix dan il-punt mux fuq l-agenda. Il-situazzjoni staċċara das il-kristall. Grazzi, Sir President, kem xtaqt najt, illi fih dan il-Komitat ta' Drittijiet tal-Bniedem. Aħna imsejħa anki mill attivisti ġewwa l-Iran biex inżuru l-pajjiż u niġġieldu kontra reġim. Meine Damen und Herren, Il-konferenza Il-sinjuri, il-konferenza ta' presidenti, deċiżjoni ħaddeta għadni kif ħabbarta. U għaddit. Sabiħ li kollok din l-opportunità li tindirizza il-sala iżda issa. Da sekk fuq dan il-punt. Sehr geehrten Damen und Herren, wir kommen nun. Signori, sanaddu għal votazzjonijiet. Nibdew fuq is-sitt mozzjonijiet.